oħra fi Brussell matul il-laqa tal-plenarja tagħna. Il-laqa li jmiss sirada 20 April it tlieta mid-disa sassija. Mit-tlieta sa 8 nofs u mid-disa sa nofs il-lejl. Il-programm tal-laqa li jmiss ġi publikat u tistgħu issibuh fuq il-paġni tal-internet tal-Parlament Ewropew il-laqa għalek is-saġi tal-ġurnata lejl it-tejjeb u grazzi ħafna l-interpretu. Thank you. That's really well. <laughs> Have you managed by